Is-sur uh, Barry Madlina uh, eh, prezenta ir-riżenja tiegħu mill-Parlament Ewropew, uh, riżenja effettiva mill-20 ta' Settembru skont eh, l-artiklu 4 tal-regolament il-Parlament jieħu nota ta' dan u jikkonferma li jista' impost battal fil-Parlament. l autoritajat kompetenti fil- L-Olanda għaluli li ħatru li signora Patricia van der Kamen li se tiħu post sur Madlen mitli ta' Ottubru. Jena nil-għal l-Sinjura eh, Van der Kamen fosna u skont regoli ta' proċedura hija tista eh, tiġi tieħu post hawnhekk fil-Parlament Ewropew u tipparteċipa fil frentitajiet kollha rilevanti sa' moment meta il-kredenzjali tagħha jkunu ġew verifikati u dejjem jekk hi wkoll tiffirma eh, stqarrija li hi ebda kompitu